So, good morning, colleagues. I opened the, the meeting of uh, our normal LIBE session with point 14 on the agenda. Eh, bdejna mela, munġu l-kolħat, il-sessjoni normali tal-LIBE, nibdow bil-punt 14, għanna rapport b'titlu eh, ta' sow twil u rapporter eh, Sinjura Fajon u aħna se eh, ovvjament nitkellmu fuq dan la bozz ta' rapport u kontroll ta' reġim għal kontroll ta' persuni fil-frontieri esterni basat fuq ir-rikonoxximent unilaterali mill-Kroazja u Ċipru ta' ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għal viżi nazzjonali tagħhom għat-transitu minn jew soġġorni intiżi fit-territorju tagħhom li ma jabżux id-design jum. Is-Sinjura Fajon naddilek il-kelma mbagħad li shadow rapporter membri oħra u smajt li wkoll il-Kummissjoni tixtieq ukoll tintervjeni U għalek, s sur signora Fajon, grazie ħafna, signora President, permettili illi nitkellem bis-Sloven, għax huwa kumpless dan il-rapport u nittama li kulħadd ikun jista eh, jifimni. U zaċietku bis eh, rada najp. Grazzi ħafna. Itajtni l-kelma l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni Ewropea ta' din il-proposta eccellenti kif ukoll għal kooperazzjoni tajba ħafna nixtieq ukoll nirringrazzja l shadow Rapporters kollha. Dan ir-rapport qed jittratta l-infurzar tal dan il-reġim fasilitat ta' kontroll ta' persuni fil-frontiera l Kroazja u Ċipru Kif il-Kroazja daħlet fl-ewwel eh, tal-Ulju ta' din is-sena skont it-trattati kellha tibda timplementa l-ewwel fażi tal-żona Schengen. U dan jiddefinixxi illi il-Kroazja kif ukoll il-pajjiżi l-oħra kollha li ġew qabilha hemm bżonn tibda timplementa il-reglament 53908 u li hemm bżonn ikun hemm lista negattiva u l-obligi għal viżi per eżempju għal pajizi nsemmu l-Marok. Imma skont ir-regolament ta' sħubija hemm eh, modalitajiet oħra illi ma ġewx infurzati għax meta hemm viza maħruġa minn xi stat membru tal-żona Schengen jista' jkun hemm moviment fuq it-territorju ta' stati membri oħra u għalek il-regolament għal viżi uniċi li għamlu referenza għal viżi li joħorġu minn stat membri li mhux parti minn zona Schengen jibqgħu fis-seħ. Din dan huwa każ simili għal dawk l-istati illi uh, għadhom ma mhux qed jimplementaw ir-regolamenti ta' Schengen jista' b'mod unilaterali jirrekonoxxu ċerti viżi illi s-soltu jkunu viżi għal soġġorni ta' tul ta' żmien li joħorġu dawn istat membri tal-żona Schengen, per eżempju, dak kien il-każ mal-Kongo. U dan għam referenza wkoll għal viżi nazzjonali għal perjodi eh, twal ta' żmien kif ukoll għal permessi ta' residenza il-juma maħruċa minn stati membri oħra li mhumiex parti mid-żona Schengen. Ħanati eżempju, kena kas ta' ċittadin minn Moldavja illi il-viza għal periodu qasir ta' żmien kien irrikonoxxut mir-Rumanija. Issa għal dik illi hija regolament 539 eh, xejn eh, fuq ir-rikonoxximent unilaterali tal-kwalità tal-viża li ġew maħruġa mill-istati illi ma japplikax, ma applikawx regli ta' Schengen bisħiħ, emson li wieħed jgħid illi il-regolament 810 tal-2009 ma tapplikax fil-limitazzjonijiet tagħha imma hemm differenza netta bejn il-viżi illi huma limitati mill-lat territorjali u viżi oħra li jiġu maħruġa per eżempju għad-ċittadini tal-Kosovo u li permettu moviment ħieles fl-Istati membri kollha ta' Schengen. Apparti mbagħad dawk illi ma jirrikonoxxux il-Kosovo. U għalhekk hemm bżonn ikun ġustifikat li wieħed juża validità viżi ta' validità territorjali u jiġu esklusi minn dan il, din is-sistema unilaterali għax huwa essenzjali għas sigurtà u għas-sikurezza tal-żona Schengen. E, Tkabita din is-sistema ma triċ tfisser xi obbligi addizzjonali imposti fuq Kroazja u Ċipru. U għalhekk ma jieċi ikun hemm minn dan il-ftejim ta' sħubija Din hija sistema mhux vinkolanti u l-Kroazja tista' eh, tazel li li eh, toħroġ il-visi kif kienet għamlet qabel skont il ftejim ta' sħubija u jekk il-Kroazja u Ċipru jiddeċidu illi jinforzaw xi sistema li tkun ta' rikonoxximent reċipriku hemm bżonn irrikonoxxu kol il-visi kollha il-stati membri l-oħra jirrikonoxxu biex hekk il-validità tkun uh, tot għal żona kollha ta' Schengen hemm bżonn li jkun hemm żviluppi ulterjuri meta dawn il-pajjiżi wkoll jissibu maż-żona Schengen u meta l-obligi ta' ħruġ ta' viżi bħal dawn tissir tot għalihom ukoll. Issa skont is-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew, kif ukoll wara konsultazzjoni mal-esperti jiena abbozzajt dan ir-rapport. Lan huwa illi konna test bilanċat illi suppost jirrefletti is-sitwazzjoni attwali. Imson li ngħid illi l-emenda numru 4 illi u kol eh, ġidentifikat identifikat uh, bħala referenza l-Komissjoni Ewropea x'dan jista' jkun forsi xaq legali minħabba il-fatt li ċipru ma tirrikonnixxiex il-Kosovo. Din hija kwistjoni importanti. Jekk ċipru jiddeċidi illi jimplementa dawn ir-regolamenti, hemm bżonn li mbagħad jirrikonoxxi l-validità limitata tal-viżi għaċ-ċittadini tal-Kosovo anki jekk ma jirrikonoxxix il-Kosovo bħala stat. Umbat wara l-implementazzjoni bisħieħ tar-regoli ta' Schengen, il-validità ta' dokumenti bħal dawn tiġi battala. U għalhekk dan ir-rapport issa huwa lest tad diskussjoni għan negozjati mal-Kunsill u jien nistenna bil-ħerqa illi naħdem f'spirtu ta' kooperazzjoni mal-Komissjoni kif ukoll mal-Kunsill. Grazzi ħafna. Don't see any colleague. Ma narax illi hemm xi kollega li forsi jixtieq jew tixtieq eh, jitkellmu u shadow rapporters mhux hawnhekk u għalhekk nista' nsaqsi rappreżentant tal-Kummissjoni kiex ta' forsi jgħid kemtejn. Iva, grazzi Signora President, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lir rapporter tal-rapport tagħha erba emendi dan l-istadju l-ewwel punti mela huma qed iċċaraw it-test tal-proposta minn naħa tal-Kummissjoni u jiena eh, kuntent ħafna l rapporter spjega spjegat ir-raġunijiet għall-emenda erba għax hija xi ħaġa komplessa ħafna u hija isu tiswija tal-proposta minn naħa tal kummissjoni imma tirrappreżenta wkoll Eh, l-spirtu stess li ġiet imresqa din l-emenda, sa fuq l-emenda numru 3 aħna kieku għandna mistoqsija li forsi tista' tiġi ċarata għax qed tiġi suġġerit li nagħmlu referenza għal xi dispożizzjonijiet ta' transizzjoni possibbli għal dokumenti li jinħarġu qabel id-data nusħubija fix-Schengen, forsi mhux issa, forsi forsi f'xi laqa teknika nixtiequ jkollna xi tarif fuq dak il-li huwa previst eżatt eżatt biex hekk nkun nistgħu ndefinixxu l-pożizzjoni tagħha b'mod ġenerali nirringrazzjaw ir-rapporter tal-approċċ tagħha kostruttiv ħafna u pożittiv. Grazzi ħafna, Sur De Sousa. Tanja tixtieq iżdid xi ħaġa forsi nixtieq nissuġġerixxi billi għandna laqa teknika issa u ser intaqwa l-ewwel darba ma' Shadow Rapporters nkunu nistgħu diskutu dan il-punt ukoll jiena nifhem il-mistoqsija tiegħek imma jekk tippermetti li forsi jgħaddi ftit iktar eh, eh, żmien u jkollna laqa interna. Grazzi ħafna. Mikrofonu jekk jogħġbok. Mikrofonu jekk jogħġbok. It's on. It was on. Yes. It was on. <laughs> so, um, thank you for... Uh... Grazie ħafna, Signora Fajon. Mela, issa nistaw morru dritt dritt għal punt li mis fuq l-agenda tana. Alla volja, uh, din kmini kwarta, taqblu illi nkomplu għaddejjin sur fos. Mela, punt 15 l-agenda tana. Proposta regolament u spiegament ta' e-call imqeda fil-vetturi, implementazzjoni ta' sistema e-call li għabbażata fuq il-proċessar ta' data personali. U s-sur VOS se jressa la bozz ta' opinjoni tiegħu u se informana fuq l-skadenzi u l-vot fil-komitat mson li tkunu fuq il-koordinaturi kienu saqsol proċedura skont ir-regola 50 dan il-każ. U s-sur Voss se jispjega nittama illi jista' jintlaq frejim fuq dan eh, proċedura artiklu 49 għandilek il-kelma sur vos, jek joġbog. Ja, vielen Dank. Iva, grazie ħafna Kinga. Illum, edin naraw din is-sistema e-call atti legali tiġu mafqab biex inkunu nistaw niksbu dak li provajna namlu 15 sena ilu. Iġifiri, sistema ta' telefonati eh, telefonati ħanajdu l-amek eh, ta' sistema illi kunum edha fil-vetturi sal-2015. Aħna nixtiqu nilqaw din is-sistema tista' tassew eh, salva l-ħajja tal-bniedem hemm relatati xi kwistjonijiet eh, tal-protezzjoni tad-data, ħaġa ovvja, u fl-opinjoni tiegħi jiena ipprovajt nittratta dawn il-kwistjonijiet. Mela, l-ewwel net. Ma ħarid xar jekk din is-sistema e-call trid tkun biss għal telefonat li jkunu urġenti, jew forsi jkun hemm sistema e-call ukoll għal data kummerċjali personali għal dik li protezzjoni ta' data nasib bżonn nagħmlu distinzjoni bejn dawk li ma telefonati ta' urġenza jew ta' emerġenza u eh, forsi xi funzjonijiet oħra ta' l-ikol, ġifieri hemm żewġ sistemi ikol. Naħseb li l-ewwel sistema hemm bżonn tkun attivata minn qabel din nitkellmu fuq sistema favur il-protezzjoni ta' data, imma hija eh, sistema illi ma tiġix tiġi attivata biss meta jkun hemm xi inċident, u għalhekk ikun hemm sensors illi jagħtu lok għal din is-sistema. Um, frattant ma jkunx hemm ħasna ta' data jew trasmissjoni ta' data tkun kwita din il-sistema. Um, Tattiva ruħa biss meta jkun hemm telefonati ta' urġenza. It-tracking ukoll mhux se jkun possibbli U jekk ikun hemm xi inċident, ikun hemm biss trasmissjoni ta' data minima. Ovvjament l-utent hemm bżonn ikun marraf minn qabel u jt ikun possibbli wkoll għall utenti individwali illi jkun jistgħu jixalu jew jitfu din is-sistema jekk huma eh, forsi laqas biss jafdaw f'din is-sistema jistgħu jitfuha. Issa, Jekk nitkellmu sa fuq is-sistema privata dawn il-funzjonijiet eh, miżjuda, jiena inħoss hawnhekk illi l-leġislatur hemm bżonn jipprovdi għal żewġ sistemi. Naf li ħaġa kontroversjali imma mill-lat tekniku dawn iż-żewġ sistemi hemm bżonn jiġu separati minn xulxin. L-użu ta' sistema waħda ma tridx tolqot jew tipprevjeni jew ixxekkel l-użu ta' sistema l-oħra ir-rapporter l ikol jiexti illi ikunem bis 112 sistema tal-ikol. U jekk l-affarijiet forsi mbagħad jieħdu svolta differenti, fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi konna tweġibit tagħna lesti, il-pożizzjoni tagħna tkun l-esti. Issa sistema privata ikol titlob konsens minn qabel mill-data minn dan is-suġġett tan-individwu u dan hemm bżonn jiġi maraf ukoll fuq id-data li tiġi involuta fuq id-drittijiet, id-drittijiet ikollu joġezzjoni anke minn qabel. Jekk l-involviment fis-sistema privata tiġi rifjutata ma rridx umbat eh, jolqot is-sistema ikol l-ebda mod. Jiena ipprovajt nagħmilha ċara illi eh, direttiva Ewropea fuq il-protezzjoni tad data dik attwali ġifieri mill-95 kif ukoll li Privacy Directive huma rilevanti għal din is-sistema ikol huma applikabbli. Ovvjament da se jinbidel meta ikonna ir-regoli ġodda. Għat hemm xi kwistjonijiet pendenti, hemm xi kwistjonijiet legali, l-ewwel net definizzjoni ta' minimum data set għal sistema ta' 112. Umbat hemm kwistjoni oħra pendenti. Kif jista' jiġi miksub il-konsens fuq is-sistema privata jekk il-vettura tiġi użata minn bosta persuni. Pereżempju jekk eh, sit iselli fa' xi ħadd ieħor eh, jew il-car sharing sim tal-vettura waħda minn bosta persuni. Batem il-kwistjoni tal-firewalls biex ikunu jistgħu jipproteġu din is-sistema minn ser jew minn xi abbuż U għalek dawn huma tlet mistoqsijiet li għadhom pendenti. U kif għadna hemm latti delegati wkoll se jiġu mafqa. F'dan il-qasam. Deċidejna sal-5 ta' Diċembru illi jistgħu jitresqu l-emendi. Umbat nishtiqu illi nandu għal vot fit-18 ta' Deċembru skont il-pjan li kenna qabel. Meta ġin fassal dan il-rapport, il-rapporter mill-gruppi politiċi oħra ma ġewx nominati u billi ridna il-vot fil-6 ta' Diċembru aħna provajna naqblu u ngħidu illi l-opinjoni tagħna jkun lest sa dak iż-żmien. Imma issa id-data maret fi frar issa u għalek għanna xiftet iktar żmien biex inħarsu iktar bir-reqqa, imma jena ħsib li forsi kien aħjar li nżommu ma l-iskadenza oriġinali u naslu għal deċiżjoni hawnhekk biex inkunu nistgħu mbagħad naddu l-informazzjoni lil inkow li hija responsabbli biss għal affarijiet li għandhom xaqsmu mal protezzjoni tad-data l-artiklu 6 eh, u premessi 8 u 13 dawk li għandhom xaqsmu ġifiri mal-protezzjoni ta' data nistaw nibbażaw ruħna biss fuq dawn. U l din nitkellmu biss fuq ambitu limitat. U manħossi nħossi li l-kwistjoni hija tant eh, tant għandha firxa wiesa bħama forsi jaħsbu xi għanna għandna bżonn regoli fil-post iva għal protezzjoni tad-data imma ma jidillix li din hija xi kwistjoni diffiċli xi għadma jibsa. Naħseb illi dan il-kontest ikun bisejet illi nużaw ir-regola 49 minn flok ir-regola 50 imma jekk ir-rapporters l-oħra jew il-kumitat il il kumitat tassow forsi ikunu iridu regola 50 inkunu nistaw forsi u koll naċċettaw. Imma mill-lat sostanzjali jina manħoss illi huwa meħtieġ. Ma naħsibx illi tkun ħaġa proporzjonali illi nibqa' għaddejjin iktar fuq din il-kwestjoni. Naħseb illi dak li nistaw namlu nistaw namluħ bċertu heffa u nistaw u kon għaddu l-opinjoni tagħna l libe first. Uh, thank you, Chair. Grazzi, President, nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal-rapporter għal fatt li um, mela qed naħdmu hekk mod daqshekk effiċjenti u naħseb li hemm xi elementi ferm tajbin f'dan l-ewwel abbozz. Hemm xi punti li nixtieq eh, inqajjimhom hawnhekk jiena ma tantx nista' ngħid li jiena Kom fil-mija dwar dawn il-kwistjonijiet tal-ħarsin ta' drejta. Inti qed li iva mhux se jkunem hemm il-ħażna jew it-tracking, imma kemm il-darba rajna fuq temi differenti ġifieri li dejjem hemm din tendenza ġifiri li ġalla darba jkun hemm tkun hemmhekk id-dejta hemm xi ħadd li jgħid iva interessanti nistgħu nużaw id-dejta għal xi ħaġa oħra. U nista' nara kif din id-dejta tista' tkun interessanti pereżempju għal minn huwa valut fil-qasam tal-assigurazzjoni imma mhux għal beneficju ta' dawk li huma assigurati u jiena naħseb li iva wis probably hemm possibilità fuq livell tekniku li din id-data tiġi maħżuna mbagħad jekk qed jistudjaw l-imġiba tal sew sewwieqa ġifier dina tista' tkun interessanti għal min jagħti l-assigurazzjoni hemm min jista' jissuġġerixxi li din id-dejta tista' tkun utli għall infurzar tal-liġi ġifier ma tantxina ċerta mija fil-mija li dawn il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-dejta u ħarsin tad-dejta ma vera Zar, mela, il-għala, Iva mdin il-proposta Iva sabiex nsalvaw il-ħajja tal-bnedmin, ħatmu sejajt li huwa kontra, imma jekk dana, jekk ħaj jiġu salvati l-ħajjiet, dan jiddependi fuq ħafna fatturi, anka jekk il-ħagġa tiġi ġenerata automatikament, ma jfissirx li l-ambulanza ħatkun hemmhekk 50 minuti, għalkemm kem sejħa tkun automatika, ġifiri, kollox jiddependi fuq jekk l-ambulanza tkun disponibbli, it-tip ta' servizzi mediċi, ġifiri, ma nistgħux ngħidu li jekk ħajkolna din is-sistema ikol ħansalvaw tal-li numru ta' għajt kull sena. Umbat, nishtiq jena nisma l-opinjoni tal-IDPS, ma nafx kem hemm xi ħadd hawnhekk li se l llum i iva, tajb. Mela, umbat dwar artiklu 49 jew 50 jena naħseb li l-proċedura għandha tkun ta' artiklu 50 l-implikazzjonijiet fuq il-privatezza u ma' serji bizzejiet u naħseb li se jkun hemm iktar dossiers fi kumitati oħrajn fejn implikazzjonijiet ta' privatezza vera serji ġifiri aħna ħankun involuti fiktar proċeduri iva dan huwa minnu u fl-istess ħin qed nitkellmu dwar il-konsekwenza tal-fatt li aħna qed ngħixu f'xi dinja e, iva xfrunata mid data ġifiri e, din id-dimensjoni ta' data s-sir iktar importanti, forsi rridu naraw kif e, għana nsibu soluzzjoni li ma nix għalfej kull darba nġildu għal proċedura ta' artiklu 50 imma li jinkunu involuti f'dawn id-dossiers mill-bidunet imma dana kien ħsib biss. Signora Sargentini. Grazzi ħafna. F'dawn l-aħħar xhur jiena bat qatt ta' mistoqsijiet lill kummissjoni Ewropea għax xtaqt li nirċievi iktar punti ċari dwar meta l-IDIP se jitrasmetti jekk inti ħaddaħħal ċip fil-karozza tiegħek Mela, trasmissjoni ħatkun konstanti l-ħin kollu nistow aħna naċertaw li din il-konnessjoni ħassir biss, jew trasmissjoni ħassir biss jekk ikun hemm inċident ta' traffiku, u mbagħad hemm punt dwar is-segwitu jekk inti ħadd irċivi l-għajnuna jew le. Urridu rridu nkunu nafu aħna ċerti li dak li qed inħejju għalih hawnhekk mux se jippermetti jissewi sewwieqa eh, li jiġu intraċċati il-ħin kollu, mux se jippermetti li l-intraċċa l-istilin kollu ta' sistema ġifiri aħna se niproduċu eh, sistema li tista' mbagħad tintuża għal finijiet li eh, suppost ma jintużawx. min jaħseb li r-rapport ta' Sur miexi fid-direzzjoni tajba iva ma nixtiequ naraw numru ta' garanziji u għalhekk aħna qed inresqu l-emendi għal dawn. Is-sit tal-vettura irrid ikun ħajkun jista' jitfi ikol l-affarijiet mandomx ikunu emmek automatikament meta il-vettura tinxtara jew meta politika ta' interess ta' assigurazzjoni tiġi firmata mela Supervizur rapow għal protezzjoni tad data jgħid li memx livell tajjeb ta' ħarsin ta' informazzjoni tal-privatezza tal-sewi rridu aħna naċċertaw li din il-protezzjoni tkun hemmhekk. Imbagħad dwar it-tracking tad-data Għanna bżon li nkunu nistaw aħna naħdmu fuq dil-kwistjoni. Jekk id-data tkun hemmhekk, ovvjament hemm ħafna partijiet li ħajkunu interessati li jużawa din id-data. U rridu aħna nħarsu l-utenti ġifiri minn dawn l-aspetti puntaħħari. Jiena ma nemminx ma nemminx li rapporter jista jiddeċiedi flimkien ma' kumitat ieħor li juża artiklu 49 jew xi artiklu ieħor. Ma nixtieqx jiena li niddiskuti dan il-punt hawnhekk jiena shadow u l-koordinatur u waqt il-laqta tal-koordinaturi tal-ġimgħa l-oħra waqt il-laqa li sessax propja il-ġimgħa d-dieħla se niddiskuti il-progress ta' dan ir rapport Qed nitkellmu dwar il-ħarsin ta' data mhux id-deċiżjoni ħafifa. Il-privatezza dan huwa suġġett vera importanti għal kumitat tagħna. U għanna bżon aħna li nkunu ċerti li ħanikkonformaw mal-ħidmit tagħna l-kompetenzi tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura Argentini, Sur Violin Holter. Grazzi ħafna, Sinjura President nishtiq jiena nirringrazzja s-sur Voss tal-li ħadem daqsek malajr u b'mod daqsek sistematiku. Aħna t-nitkelmu dwar din is-sistema e-call u servizzi privati u kol tal-e-call dwar is-servizz pubbliku u l-effiċjenza ta' dan is-servizz jiena naħseb li għanna nħallu barra il-funzjoni tal-location, tal-postu, d-data għanda tintuża għal finijiet partikolari. Jiena naħseb li għanna bżon nistudjaw il-punti li tqajmu hawnhekk mill-kollegi. Ovvjament, għanna bżon eh, nodu attenti ma nipermettux li d-data tintuża għal finijiet kummerċjali jew finijiet oħrajn tkellimna dwar il-kwistjoni ta' assigurazzjoni, il-possibilità li inti jkollok tħallas premium ħafnoli, ġifiri jekk din is-sistema tiġi attivata, affarijiet li għandna niċċarawhom, ġifiri għandna niżaminaw dan il-kwistjonijiet tad-data mill-qrib nistgħu naraw x'jistgħu jkunu l vantaġġi ta' din is-sistema, imma ġala darba din is-sistema tiġi applikata ma' nix għalfejn imbagħad u mux tajib li kolna l-fejn naħdmu fuq ħafna konsegwenzi negattivi. L-SND u koll jemnu li regola li għanda tapplika għandu kun artiklu 50. Jena naħseb li huwa importanti u jena naqbel mar-rapporter hawnhekk li iż-żewġ sistemi Irrid ikun hemm il-possibilità li jiġu diattivati b'mod manwali u mannix aħna naċċettaw li jkun hemm miżati għal sistema pubblika tal-ikol din is-sistema għandha tkun hemmhekk għal kulħadd biex issalva il-ħajja tal-bnedmin. Jena naħseb li mela nerġa' nirrepeti artiklu 50 u importanti. E, sur Kirkop, eh, nishtiq najt skuza tal-li um, ma konċawnek mill-bidu ta' diskors ta' Sur Voss eh, kienem bidla fil-ħin u għalek wasalt tard. Mela, għandi ftit punti li nixtieq nqajjimhom sen qajjem ftit minnhom peress li qed nitkellmu dwar opinjoni u sfortunatament ikolli bżonn nerġa' naqbel ma' Sinjura Indvelt tieni darba dil-ġimgħa Mwet nara l-libda sinjal hawnhekk li hemm xi parametri ċari jew kontrolli ċari dwar l-użu ta' informazzjoni li tista' tinkiseb minn dan it-tamir. Jiena dejjem kont ċiniku dwar dawn l-affarijiet, l-affarijiet li waqfu n-nies milli jiksru l-liġi li huma bbażati fuq il-computers naħseb li sur vossa jkun jista jispiega kif eh, dawn eh, ħajjadmu fuq l-autobans eh, ġermaniżi fejn ma jkunx hemm limitu ta' veloċità u postijiet simili u toroq simili. Jiena naħseb li nkun qed nagħmlu l-ar ħaġa hawnhekk. Iva nixtieq nifraħ li sur voss għal l-aħħar parti ta' diskors tiegħu, ġifi naħseb li qed jaħdem fuq id-dossier b'mod tajjeb ħafna, imma rridu noqogħdu attenti aħna. E, kwestjonijiet vera kbar ta' privatezza hawnhekk, nixtieq nkun naf se jkunu l-protezzjoni u il-mitigazzjoni e, tal-problemi u se jkun il-punt ta' tluq ukoll, ġifieri laqsan għalfejn naħsbu dwar se jiġi wara, ġifiri Eh, it-tammir bażikament huwa tammir kummerċjali li se jiġu mibjuħ fi karozza privata u eh, hemm il-problemi kollha li nistgħu nantiċipawhom. Din il-ħaġa se titweħ ħafna flus, se tkun kontra eh, produttiva, u l-kumpaniji tal-karozza tkellmu b'vuċi għolja ġifieri qalu li din il-ħaġa għanda titħalla fil-dejja minn per eżempju suq lorri jew van iva għandhom responsabiltajiet x'jaqdu ġifieri jridu jikkonformaw mal-veloċità, il-limiti ta' veloċità u s-sigurtà fit-toroq u ma' responsabilità se taqa' fidejhom ġifieri eh, għal dawk li se jiserħu fuq il-computers sabiex il-veloċità tiġi kontrollata jiena naħseb li dan xi ħaġa ħiżina l-persuna stess li tisuq tkun responsabbli u kif edna fuq ħafna files il-ħarsin tad-data dejjem irid ikun proporzjonat u hemmhekk jiena naħseb li hawnhekk għal din il-proposta Mm, partikolari l-affarijiet li tisiru fuq id-data huma mhux ehm, meħtieġa u qed nitkellmu dwar intħil mhux meħtieġ ġifieri fil qasam tal-protezzjoni tad-data. Is-Sur De Jong, grazzi President Iva, hemm ħafna affarijiet li xtaqt ngħid eh, diġà qalu jiena ilin nsegwi dan id-dossier ġifieri mill-mindu inħarġ l-ewwel l-approċċ fuq inizjattiva propja. U meta bdejna namlu l-analiżi teknika, aħna edna li mhux qed nitkellmu biss dwar it-trasmissjoni imma dwar il-riċeviment ġifiri u mbagħad xiġi meta tiġi riċevuta din id-data. L-uniku pajjiż li diġà wettaq esperiment fuq din is-sistema sena ilu kien Repubblika Ċeka u l-taqaw ma' problema wara l oħret nitkellem dwar trasmissjoni riċeviment ta' sinjali. Hemm ħafna adattament li jridu jisir sabiex naċċertaw li l-ambulanza tasal marajru fil-ħin u hemmhekk din il-problema u l-awtoritajiet tagħna qatt m'għandhomx it-tweġibiet, ġifieri aħna qed nippruvaw naħdmu mal kemm jista' jkun nixtiequ li l-affarijiet ikunu obbligatorji u uniformi imma xorta waħda m'għandniex ir-rekwiżiti tekniċi hemmhekk għat-trasmissjoni r riċeviment tal-data u tas-sinjali għalhekk jiena naħseb li qed naġlu iż-żejjes hawnhekk u jiena rċevejt ħafna e-mails u itri mit-ċittadini inkwetati li femu skont l-interpretazzjoni tagħhom li jiġu spjonati fil-karozzi tagħhom stess, ġifir forsi qed jażaġeraw, imma jista' jkun hemm xi verità hawnhekk hemmhekk u jiena rajt ir-rapport ta' Sur Voss u jiena naħseb li vera ħaġa perikoluża li għanna natu din l-opinjoni li jista' jkun hemm ir-rikonoxximent ta' mezzi oħrajn ta' kif jista' jintuża dan it-tamir Jekk aħna nixtiequ nibatu messaġġ lill ċittadini u jekk nixtiequ li nibatu l-messaġġ il-korrett irridu nkunu ċari li l-ewwel it-tieni alternattiva biss ħajkunu possibbli u xejn iktar iva kulħadd jixtieq isalva l-ħajt tal-bnedmin. Kulħadd huwa inkwetat imma dwar il-Big Brother, Iġifiri li kulħadd ikun jaf fejn din dawn in-nies xet jagħmlu eżattament, Iġifiri qed nitkellmu dwar il-post, Iġifiri mbaċ xidri eh, waqt incident, jiġifieri din ħat tkun trasparenti mid-dejta wkoll, jiġifieri l-nies għandhom it-ħassib tagħhom u flimko aħna dejjem tfajna l-kritika fuq l-affarijiet li kellna bżonn nagħmlu hekk, jiġifieri għandna millem taw ruħna l-ewwel u tieni alternattiva. Mbagħad nistgħu nappoġġaw din il-proposta imma biss taħt xi ċirkustanzi partikolari se jkollok bżonn inti iż-żarma s-sistema jekk tixtieq tieħu r-riskju inti jekk tħoss li tabilħa u iktar importanti li ma tiġix intraċċat kompletament umbat ħadna xi ħaġa mir-regolament dwar il-privatezza u hemm xi affarijiet li nixtiequ nżibduhom hemmhekk imma nixtiequ nistgħu nagħmlu dan iktar tard. U issa naraw li ċittadini għandhom xi piżat partikolari m'għandniex aħna nafsu fuq proġett li iċ-ċittadini għadhom mhux qed ħarsu leħ bħala xi ħaġa pożittiva. Ir-rappreżentant tal-IDP sejħu l-mikrofonu. Thank you, Madam Chair. So, Grazie, signora President. Jena, zgura li intom rajtu l-opinjoni, jinser nifoka fuq ċertu tħassib, tħassib diġa diżindirizzat mir rapporter u l-personi li intervjenu, sissa il-problema tagħna mill-DPS hija illi li kol tinsab fil-vetturi kollha il-ġodda u hemm trasmissjoni tal-ġeolokazzjoni u salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta kienu meħtieġa biss għalli ikol wieħed wieħed nejn. Din tiftaħ il-bib għal l-ikol privat u għal servizzi oħra bħal daw tal-assigurazzjoni imanka servizzi li jintom diġa għandkom fuq il-mobile phone tagħkom illi jużaw il-funzjoni tal-geolocation. Dawn is-servizzi diġà jeżistu. Jiena smajt li Sinjura Sargentini tgħid li aħna ma nistgħux inkunu żguri illi l-ikol mhux ser tiġi użata għal anijiet kummerċali oħra. Kontrarjament aħna żgur li jekk se jsir. Diġà qed jiġi żviluppat dan l-ikol privat u dawn il- servizzi addizjonali qegħdin jiġu żviluppati diġà mill dawk li produċu l-karozzi u mill dawk li żviluppaw l-apps. Aħna nemnu illi iva li kol tista' tkun tasiwi siwix konsumaturi rridu illi jużaw li kol imma li kol mandiċ tikser il-leġislazzjoni tal-protezzjoni tad-data. Dan l-iżvilupp għandu jisir f'konformità ma' salvagwardji li għanna bħalissa u dawk li għanna għalli kol wieħed wieħed nejn. U aħna fl-opinjoni tagħna irrekomendajna li ma jkunx hemm l-intraċċar fuq bażi kostanti. l-persuna li qed tuża li kol tittat il-kunsens tagħha. Aħna ma rridux illi jkun hemm dawn is-servizzi illi jintraċċaw dak li jkun fejn ikun u jkun attivat il-ħin kollu irridu li l-persuni jkunu formati minn qabel b'mod speċifiku għalli ma'an il-geolocation ser jiġi użat. Aħna ħsibna dwar soluzzjonijiet possibbli għalikom jew illi zidu xaħġa martikolu 6 illi jagħti lok għal salvagwardi palli kol wieħed 2 2 u ngħidu li dawn is-salvagwardi wkoll għandhom japplikaw għal kol privat u għal servizzi ta' valur miżjud jew inkella niftu il-bibin għal dawn dawk li jiżviluppaw l-ebs u l-produtturi tal-karozzi sabiex jiġu emendati ir-regoli ħalli jkunu f'konformità ma' rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta għaliex aħna ma rridux illi ikunem dejjem aktar monitoraċ u kontroll ta' ċittadini, grazzi. Grazzi, nitlob li rappresentant tal-Komissjoni, rappresentanta tal-Komissjoni tixtieq tintervjeni, iva grazzi President, il-Komissjoni tixtieq ringrazzja l-Kumitat Libe, mod partikolari li rapporter is-Sur għal la bosta opinjoni tiegħu dwar din il-proposta, il-Kummissjoni ovvjament taqbel mal-ħtieġa li konna regoli dettaljati dwar il-privatezza u l-protezzjoni tal-data. L-istrumenti legali li għatu mandat għal ikol sabiex dan ikun f'konformità mal-direttivi dwar protezzjoni tad-data u għalhekk ir-rakkomandazzjonijiet ta' artikolu 49 u l-grupp ta' ħidma ġew adottati mill-Kummissjoni u ġew impoġija fit-test tal-proposta f'artikolu 6 dwar l-ikol privat jew servizzi ta' valur miżjud il-proposta tal-Kummissjoni tagħti mandat biss għal ikol ibbażat fuq il-wieħed wieħed u servizzi kollha marbuta ma' li kol wieħed nejn, lebda servizz ieħor. Il-Kummissjoni taħseb li noqdu b'seba' jnej meta nirregolamentaw li kol privati jew ta' valur miżjud. Għaliex hemm kwistjonijiet fundamentali oħra li jridu jiġu indirizzati, mhux biss il-privatezza u l-aspetti tal-protezzjoni tad-dejta. U naturalment għandna nqisu dan kollu. Issa dwar il-possibilità li semmit spiss hawnhekk dwar id-dizattivazzjoni tal-likol pubbliku wieħed wieħed il-Kummissjoni tħoss illi dan serjament jista' inaqqas il-benefiċċji ta' dan is-servizz għaċ-ċittadin għall-individwu. Naturalment huwa importanti li nżommu qudiem għajnejna illi l-ikbar tħassib espress hawnhekk illum dak tal-intraċċar kostanti huwa esklus mill-proposta tal-Kummissjoni din il-problema ma teżistix bl-ikol wieħed wieħed tnejn. L-unika ikol li hija regolamentata f'dan it-test. Dwar ir-rekwiżiti sabiex ikun hemm firda teknika dwar l-ikol wieħed wieħed privat minn l-ikol pubbliku aħna rridu noqogħdu attenti illi iva din hija possibilità teknika bla dubju ta' xejn. Imma jista' jkun illi ma tħallix il-produtturi milli jużaw l-istess components. U jkun hemm telefonati doppji tkun xi ħaġa tassew diffiċli li jindirizzawha il-servizzi ta' emerġenza jekk jirċievu telefonati doppji. Grazzi. Axel? Naddilek il-mikrofonu sabiex tkun tista' twieġeb. Grazzi tassew. Grazzi lilkom għal kumenti kollha tagħkom. Jiena nixtieq nagħmel l-affarijiet ċari hawnhekk dwar xi ħaġa li semmit il-Kummissjoni, xi ħaġa li feġġet f'dibattiti li kellna qabel u anke f'dibattiti flimkien ma' jimkom u r-rapport li kellna minn imko. u rridu illi dan ikollu xaqsam biss ma' sistema wieħed wieħed nejn. U xi fisser dan? Huma ma ridux illi jaslu sa fej wasanna aħna fl-opinjoni tagħna. Rridu illi joqogħdu attenti għaliex xi drabi kien hemm nuqqas taftejjim dwar din is-sistema ma konniex nafu ux qed nitkellmu dwar il 1 wieħed privati u l 1 pubbliku, xi ħaġa li ridna niċċarawha iżda il-persuni fimko aċċertawni illi iva hawnhekk għandna nitkellmu dwar il 1 wieħed U għalhekk mill-punt di vista tal-protezzjoni tad-dejta din il-possibilità illi il-wieħed ikun jista' jitfi u jixel is-sistema. minflok namlu limitu ta' protezzjoni ta' data u nejdu kullħat irid jiddeċidi. U stess jekk irrit jixel jew jitfi s-sistema kif ġid deskritta, s sistema jider illi m'hemmx trasmissjoni permanenti ta' data, imma din tiskatta biss jekk jiġri xi ħaġa. Imbagħad is-sensors jinxtelu u s-sistema tiġi attivata. Aħna hekk iddeskrivejnija hekk hija perċepita u hekk naraw l-affarijiet aħna għaliex termini ta' protezzjoni tad-dejta dik is-sistema illi taħdem bl-aħjar mod. Tibda taħdem biss jekk ikun hemm incident biss. Hemmhekk biss tiskatta tiġi attivata. Issa jiena naħseb illi għal kulħadd l-idea eh, wara din is-sistema hija idea tajba Li DPS ma tkellmux biss illum imma irċevejn opinjoni diġa minn għandhom dwar is-sistema privata. Kif għamilna hawnhekk nistgħu ngħidu x'jista' jsir fil-ġejjieni, imma hawnhekk m'għandux ruwol partikolari għaliex ir-rapporter qed jiffoka biss dwar l-ikol wieħed wieħed tnejn. Forsi edin naħsbu wis dwar dan edin najdu x'jista' jiġru, x'jista' jiġri kiku. Tinġabar il-dejta il dejta fil ġejjeni iżda jekk naraw din il-sistema privata għal darboħra irridu nagħtu liċ ċittadin ir-responsabilta ħalli jiddeċiedi jekk iridix jew le s-sistema u nagħtu l possibilità illi jixel jew jitfi s-sistema imbagħad jiddeċiedi skont l-ispejjeż involuti. U jaraw jekk min jassiguraħ ikunx interessat, u anke forsi ċittadin ikun interessat għaliex jista' jkun illi kollu jħallas premium inqas jekk huwa jixel din is-sistema. Aħna dwar dan irdu naħsbu, irdu naraw kif iċ-ċittadin jista' jagħmel użu minn din is-sistema. Imbagħad jekk aħna ngħidu illi din is-sistema tista' tiġi użata għal xjanijiet speċifiċi biss, din xi ħaġa li nistgħu nittrattaw aktar tard dwar ir-regoli u l-proċeduri ta' artikolu 50 jew 49. Jiena nemmen illi hawnhekk huwa fidej dak li jkun illi jiddeċiedi x'irid. Jekk aħna din iżommu fuq il-livell tas sistema ta' jikol wieħed wieħed nejn, mela allura mod istituzzjonali u ma jimko dan nistgħu na nagħtuh twila u ngħidu iva aħna rridna regoli l-artikolu 50. F'termini ta' kontenut mhux ser jibdel xejn dan. Nistgħu napplikaw id-49 flok il-50 imma f'termini ta' kontenut xejn mux ser jinbidel. U naħseb lan asħaq noqogħdu nqattaw il-ħin niddiskutu dan il-punt Jiena lest li naċċetta dak li jgħidu il-kollegi jekk tridux alternattiva jew oħra fidejkom li tiddeċidu. Iżda għal darba oħra hawnhekk irridu naraw x'inhu x'inhi s-sustanza dwar xiex qed nitkellmu u minnaħa tagħna naħsibu l-affarijiet huma pjuttost ċari. Imbagħad dwar in-naħa kummerċjali li mhux ser tkun parti minn dan ir-rapport fl-aħħar mill-aħħar. din il-parti nistaw nindirizzaw f'aktar dettal imma f'termini ġenerali jiena nemmen il-responsabilta hawnhekk għandha tingħata li ċittadin Għandu jkun possibbli li huma jiċċelu jew jitfu s-sistema u jiddeċidu x'tarif għandu jiġi trasmess u x'tarif m'għandux jiġi trasmess. Grazzi, onorevoli Vos. Issa, Ġala darba dan il-punt kien l-aħħar punt fuq l-agenda tagħna għal dalodu. Jiena ser nagħlaq din is-sessjoni aħna ser inkomplu fis-satejta wara nofsinhar dibattitu konġunt flimkien mal-Kumitat għal affarijiet ekonomiċi. Imbagħad ikompli il-Kumitat libe fit-tlieta u nofs. għal dan li għadna kemm niddiskutu għal dan ir-rapport jien ikolli ngħidilkom illi l-iskadenza għat fassil ta' l-emendi hija dik tal-5 ta' Diċembru f'nofsinhar. Grazzi tassew għal kooperazzjoni ta'kom u nerġa' narakom fissa tejta wara nofsinhar.